għaliex aħjar toqgħodu attenti għal dak li għandi xi ngħid għax forsi jista' jinteressakom. L-ewwel ħaġa li għanna nagħmlu sakemm qed nisktu Tista' forsi iddaħlu il-kards tal-voti tagħkom u nagħmlu verifika, nagħmlu test tal-vot. Kulħadd ħagġa il-karti tal-vot. Ser nagħmlu test. Votazzjoni miftuħa. Jekk tippreferu li qegħdin id-dar bħalissa jgħidu li tippreferu d-dar, tippreferu li qegħdin id-dar. Għandi 40 35 mafusin 41 issa 35 mafusin 37 39 żewġ persuni għadhom mafsux il-buttuni. Fadal min jafas il-buttuna tgħid il-President. 42 imdaħla u 41 nafsu l-buttuni. Jien dejjem ikun imħasba dwar din il-persuna illi tkun hawnhekk u qatt ma tafasa din il-buttuna. Jiena dejjem imħasba illi ikun hemm xi ħadd li jkun ħaseb illi jafasa l-buttuna. Tajjeb wisq. 32 persuna jippreferu illi ikunu d-dar palissa aħjar qegħdin id-dar. Suġġeri l biex tibat li xaħad biex jġiblek wahda li ser ikonna ħafna voti li ser neħdu għan permess tal-kartana. I was hoping there was an assistant that would go. Forsi hemm xi assistent li jista' jmur. Right. Aha.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 I'm going to open the meeting. Tajab wes, ser niftaħ il-sessjoni. Niftaħ din il-laqa tal-lum, ek joġobkom. Mux ser noqot nolli leħni. Jena mux ser nibda sakem ma jkolli skit perfett. Et nistenna skit minna ħatakom. Ħatawn nħafna storbju. Tawn ħafna stor bidejt il-President. I know, I know. Please, there are too many conversations. I'll start calling the names of the... Ek joġobkom, se nibda najat l-ismijiet tal-personi li għetna rom li għadhom jitkelmu. Għalix, nistaw nibdew biss meta jkonna skit perfett. I feel like a teacher trying to wait for the children to be quiet. Qed inħossni snin għallim qed nistenna biex jisktu tfal, tgħid il-President. Hekk aħjar. Intom il-kol ġenituri, il-kol tistgħu tifmu. L-ewwel net nadottaw l-aġenda Elisa, intitla biex titkellem. Grazzi tassew, Sinjora President. Infatti jiena tlab biex nitkellem biex nitlob għal darboħra mod formali illi nipposponu il-vot illi huwa mbassar għallum ta' Tupek għaliex għaw żewġ raġunijiet. F'Novembru meta aħna inatajna il-proposta mill-Kummissjoni id-dinja kienet differenti minn dik li llum din hija inizjattiva illi għandha x'taqsam mal-fera tal-awsterità u d-disciplina u il-grupp politiku tagħna dejjem ipprova jinkludi it-kabbir u il-konverġenza l-aġenda ta' dan illi qed naraw nieqsa hawnhekk. Il-Kunsill qed jinbidel hemm l-ewwel laqa bejn eh, Merkel u Holland għada il-Bundestag u l-Bundesrat imbidlu bidlu il-timing ta' diskussjoni u dwar il-Fiscal Compact ser ikonna summit dwar din il-kwistjoni u għalek ma jamis sens illi il-Parlament ikompli għaddej jiddiskuti dettalji ta' kwistjoni da' sek sensittiva u għanna bidliet tal-aħħar minuti meta id-dinja qed tinbidel ukoll fl-istess waqt u għalek jekk joġobkom jiena nixtieq nitlob bisħieħ illi nipposponu il-vot memx konsegwenzi negattivi jekk nipposponu il-vot u jista' jkun hemm influenza pożittiva ħafna għall-immaġni u għall-ħidma ta' dan il-Parlament. Grazzi tassew. Din hija proposta biex nipposponu bżon illi nieħu persuna li titkellem favur u oħra titkellem kontra il-posponiment għal minuta. Għaw xaħat jishtiq jitkellem naf li kena diġa diskors favur. Silvi. Jiena mhux se ngħid illi naqbel mija fil-mija ma' raġunijiet. Imma aħna favur li nipposponu għaliex aħna nikkonsidraw illi test mhux test tajjeb f'dan l-istadju u aħna naħsbu illi rridu nagħmlu ħidma tajba f'din il-kamra. U nixtieq illi naraw illi l-emendi li aħna ressaqna uħut minnom jiġu accettati. ħadd biex jitkellem kontra Jean Paul. Signora President, jina kontra li postponu il-vot għal żewġ raġunijiet dwar raġunijiet politiċi illi tatna Eliza jiena nirrispetta ħafna imma nafu illi d-dinja tinbidel kuljum. Allura, forsi rridu nżarmaw kompletament u marru nistadu minn flok. Naf li qalet eh, it-tali ser jiltaqada u aħna ma nistgħux nagħmlu affarijiet bħal dawn, ma l-Parlament huwa indipendenti il-fatt li qed li dinja ħidma ħażina jisa qed takkużan tinsultani għaliex naf li x rapporters reporters qablu dwar kompromess totali. Issa kien hemm xi azzjonijiet strambi illi ttieħdu, kummenti strambi illi saru dwar kif jaħdem il-Parlament u naf illi kien hemm xi kwistjonijiet illi ser jerġgħu jiġu trattati, imma din hija ħaġa pjuttost stramba li x'konna ksibna kompromess. Il-koll ħsibna illi konna qbilna dwar test ta' kompromess deċenti. U għalhekk jiena nopponi illi nipposponu l-vot. Grazzi. Serniħu vot dwar dan vot rekordjat, ser tkun xaġa sempliċi, jek tivutaw IVA, ġifiri nipospon, jek tivutaw le, ġifiri nkomplu bl-agenda tagħna. Nistgħu nagħmlu hekk? Tajjeb wis. Ser nivvutaw dwar il-posponiment. IVA nipposponu, le ma nipposponux. Il-votazzjoni miftuħa. Every voted, votes closed. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 19 favur, 21 kontra. U għalek mux ser nipostponu. Elisa? Yep. Um, thank you, Chair. I'll... Grazie, President. Wara li ist rizultat tal-vot, Jiena nixtieq nistaqsi lill kollegi u lilek b'mod partikolari illi taċċettaw bidla fl-ordni taż-żewġ rapporti. Għaliex kien hemm xi mossi tal-aħħar minuta dwar ir-rapporti dan huwa pakket u bħala pakket huwa importanti illi l-ewwel indirizzaw ir-rapport tiegħi imbagħad it-tieni rapport għaliex fl-ewwel rapport rajna illi kien hemm xi bidliet tal-aħħar minuta illi jistgħu jikkompromettu il-ftehim. Il-ftehim illi l-ħaqna u jiena hawnhekk naqbel ma' Sur Gozes. Tajjeb hekk neħtieġ eh, kellim favur u kellim kontra biex nibdlu l-ordni tal aġenda biex nitrattaw ir-rapport Ferrera qabel ir-rapport Gozess. Xaħat jixtieq jitkellem favur? Udo? Ja, ich glaube. Iva, jina naħseb fil-fat li dan ix-xogħol huwa diġà komplikat kif innu. Għadun raġuni jiena naħseb li fil-passat aħna konna diġà rajna li s-Sinjor Ferreira dejjem kienet għamlet minn kollox sabiex verament iżżomm il-gruppi ta' dan ta' din il-kamra kollha flimkien u tressaq kon kompromessi u kontribuzzjonijiet li dejjem kellhom l-appoġġ tal-maġġoranza u għal din raġuni jekk qed tagħmel din l-offerta Jiena naħseb illi verament għanna rispettawa u nissodisfaw din xewa, grazzi. Peri Jean Paul. Jean Paul? Person Signora President, jiena favur illi nżommu l-ordni u aħna stabilejna ordni tal-vot u il-Kummissjoni ħarġet il-proposti ta' ħafdin l-ordni u anke l-Kunsill segwa din l-ordni fil-ħidma tiegħu U għalhekk ma narax għalfejn għandna nibdlu l-ordni. M'għandniex interess illi nibdlu l-ordni. Sakemm ma tridux illi taqbdu rapport partikolari biex tiksbu ċertu affarijiet, Suna Ferrera għalli t hemm xinem xi manuvri, xin manipulazzjonijiet fir rigward tar rapport tagħha imma jien ma rridx li jkun hemm aktar manipolazzjoni u għalhekk nipproponi li nżommu din l-aġenda. Ser nivvutaw jekk tifutaw favur ġifiri nibdlu l-ordni u jekk tifutaw kontra ġifiri ser nżommu ma l-agenda oriġinali. Votazzjoni miftuħa. Sefri voted. Kulħat vota? ġobkom, mżoġ personi li għadhom mafsux il-buttuna, serna la il-vot iżda, votazzjoni maluqa. 18 favur 21 kontra. Għal daqstant, l-ordni oriġinali tal-votazzjoni ser tibqa kif kienet. Nistaw naddu għattini punt l-avvizi tal-President jena fil-qosor Ser ngħidilkom illi skont regola 73 ta' regoli tal-proċedura nista' nifurmawkom n negozjati dwar il-kwistjoni tal-muniti tal-euro ġiet konkluża waslet tal kompromess mal-Kunsil. U għalhekk jekk ma toġġezzjonawx bħala grupp għal dan il-kompromess l-abbozz rapport ser jiġi mfassal għal plenarja ta' Mejju fi Strasburgu. Għandkom xi oġġezzjoni? m'inniex nara oġġezzjonijiet Now move on to the vote on uh, agenda items 3 and 4, which is the capital requirement. punt il-direttiva ta' rekwiziti kapitali u regolament ser nivutaw l-ewwel fuq direttiva mbagħad dwar it-parti, l-ewwel, it-tieni u t-tielet parti tar regolament. Kulħadd lest? Għandi żewġ bidliet li ser ngħidhomkom meta nasal għalihom huma pjuttost sempliċi jekk forsi tintilfu minħabba l-bidliet fil-lista tal-vot mela allura ejduli. Qabel nibdew, il-rapporter Otmar Karas jisti jgħid kantejn. Otmar kjoġbuk. Ej, meħti miħnu. Grazzi ħafna jiena l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l shadow rapporteurs kollha u dawk li ħadmu maħna kif ukoll is-segretarjat li ħadmu b'mod intensiv ħafna f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat sabiex xejnuna ħalli nifinalizzaw dan is-suġġett tant diffiċli. U jiena nixtieq ngħid li fil-fatt irnexxinna illi nilħu 46 emenda ta' kompromess. Ftemna dwarhom speċjalment eh, dak li għandu xaqsam id-direttiva u 26 għal regolament u eh, anka f'dak li għandu xjaqsam votazzjoni individwali, naħseb li kulħadd qed juri kemm aħna lesti illi fil-fatt aħna naħdmu f'mod urġenti, b'mod ta' eh, rata ta' emerġenza, jiena xtaq ringrazzjakom il-kol tal-kompromessi tagħkom u aħna nafu kemm diffiċli niftehmu fuq suġġud daqshekk diffiċli, però aħna nixtiequ iva li nsaħħu s-sistema bankarja għal iktar tkabbir ħalli naqsu wkoll il-differenzi u l-iżbilanċ li hemm ħalli bekk aħna nibatu messaġġ ċar lill-pubbliku u jiena min-naħa tiegħi provajt nagħmel minn kollox sabiex nirrispetta d-differenzi bejn l-istati membri jiena ma rridx biss għal akkosta kollox nilħaq maġġoranza iżda aħna provajna naħdmu flimkien u nixtieq ringrazzja lil kulħadd li għanuna sabiex naslu sew. Grazzi. Thank you very much, Otmar. Grazzi ta' Otmar. Issa, ser, nibdew nivvotaw dwar id-direttiva emenda 78 minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 79 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Għalek 80 taqa, issa l-81 u 82 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess A menu favur kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għal-emenda 85 menu favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika unek, naħseb illi għaddit, verifika. Is every voted? Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Taddi, 26 favur, 17 kontra. Emenda design, menu favur. Kontra, astensjonijiet. Taddi. In favor design favur kontra sensjonijiet taddi design favur kontra Assenzjonijiet verifika Naħseb li għaddiet imma se nagħmlu verifika. Safety voted. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Close the vote. Thank you. Oops. 27 to 16 that is also carried. Amendment 27 favur 16 kontra tgħaddi 93 minu favur kontra. Assenzjonijiet Taddi wkoll l-istess maġġoranza. Kompromess B minu favur kontra. Assenzjonijiet Taddi. Emenda 105 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. 106 favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi maddiċ, aħjar namlu verifika. Għax għandna maġġoranza differenti hawnhekk. Is everybody voted? Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Taqa' 22 favur 22 kontra. Emenda 108 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess AW minu favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu għal kompromess ċersa b'emenda orali. Illi t-ranġan numru minn sa paragraf 2 sa paragraf 1. Emenda bl-emenda orali minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda erba minnu favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddiet verifika. Hmm? Yeah. It's empty voted? Votes closed. Kulħadd vota that's carried. I was way out on that, so that's... Uh... Taddi. 26 favur, 16 kontra, 114, 115, minu favur kontra, assenzjonijiet ma taddix, 116 favur kontra, assenzjonijiet ma taddix 117, favur kontra, assenzjonijiet taddi, kompromess de, minu favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess AU minu favur kontra astensjonijiet jaddi. 126 favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi għaddiet imma ħjan għamlu verifika. Mija sitta u Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa taddi. 23 favur, 22 kontra. 127 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika. Have you voted? Votes closed. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa, tgħaddi. 23 favur, 22 kontra. Emenda 128 ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Skużawni ma ser ikolli nagħmel verifika hawnhekk għal darb'oħra. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. 129 minu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess E minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess F favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess G favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 144 favur kontra astensjonijiet taddi. 6 favur kontra astensjonijiet taddi. 7 favur kontra astensjonijiet taddi. 145 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess H favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess I favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 152 etal favur kontra astensjonijiet verifika. 70 voted. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa tgħaddi. Kompromess je, favur, kontra. Astensjonijiet. Jaddi kompromess k, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi emenda 164 favur, kontra. Astensjonijiet. Verifika dwar il-164. Kulħadd vota Votazzjoni ta' tgħaddi 23 favur 22 kontra. 165 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 166 favur kontra astensjonijiet ma taddix 167 favur kontra astensjonijiet verifika 167. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa tgħaddi 23 favur 22 kontra. Kompromess L minu favur kontra. Astensjonijiet jgħaddi 169 favur kontra. Assenzjonijiet. Tikkonfunduni xi ftit meta tastienu verifika jekk dwar il-169. Kulħadd ivvota? Ma taddix 20 favur 22 kontra, 170 minu favur. Kontra, astensjonijiet. Ma taddix. 171 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Kompromess M favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess N favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess O favur kontra astensjonijiet jaddi. 187 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess P favur kontra astensjonijiet jaddi Kompromess u, e, favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 225 favur kontra. Astensjonijiet naħseb illi ma taddix. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa iva ma taddix. 227 favur kontra. Astensjonijiet u kol ma taddix kompromess R favur kontra astensjonijiet jaddi 230 favur kontra astensjonijiet naħseb illi ma taddix verifika dwar l-emenda 230. Sebti voted. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma taddix, 22 favur, 23 kontra. Tajjeb, tinsir tajba unek. 231 minu favur, kontra. Astensjonijiet. Verifika dwar il-231. Votazzjoni maluqa. Taddi. 23 favur, 22 kontra. 232 favur kontra assenzjonijiet taddi 233 favur kontra assenzjonijiet naħseb illi għaddiet imma ħjar nagħmlu verifika għaliex pittost rasimbra hawnhekk. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Nagħlqu l-vot ma taddix. 18 favur, 27 kontra. 234 minu favur kontra astensjonijiet taddi 235 favur kontra astensjonijiet taddi 236 favur kontra astensjonijiet taddi 237 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess verifika dwar il-237 Sebdi voted. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa. Taddi 27 favur, 18 kontra. Kompromess S, favur, kontra. Astensjonijiet, jaddi. 270. Mela naddu issa l-emenda 270, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. Kompromess T, Dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet għaddiet. Sa nistgħu ngħaddu immedjatament għal emenda ġdida li mhix koperta mill-kompromess l-emenda 312, oriġinarjament kienet 312. Fuq dan qed nivvutaw, ġifieri kieġobkom nittama li għandkom l-istruzzjonijiet u ddimkom il-noti ħanajdilkom fuq xi xinji Din hija talba tal-Partit tal-Ħodor fil-fatt hija emenda min-naħa tagħhom dwar il-kwota tas-sessi. Ġifieri jekk intom favur din il-gender quota bl-Ingliż intom tidu tifutaw favur jekk intom kontra tifutaw kontra. Mela, 312 dak favur minnkom kieġobkom kontra astenzjonijiet Aħjar niverifika di per, votazzjoni elettronika. Kieġobkom, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa maluqa. 22 favur, 22 kontra, ma ditx. Kien hemm xaħat li ma votax, imma jiena tajtkom u sejtkom minn qabel, tilkom fuq xħan votaw. Qed iċċajta veru? Zguri li l-magna tiegħek ma kienx qed taħdem. Mela jiena nerġgħu nivvutaw għal darba oħra fuq għadin. 300 kulħadd jista' jerġa' jagħmel dak illi fil-fatt għamel qabel issa għandna 45 għandna 23 favur 22 kontra u għaddiet. Għaddu daqxej attenti, taċtawx rukkom iż Mela, kompromess u issa, min huwa favur kontra stenzjoni ta' diet. Kjoġobkom, kjoġobkom, għankomplu. 330 minn favur kontra astenzjonijiet deċ. 335 mill favur kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw di permessa votazzjoni elettronika kieġobkom. Kulħadd ivvota tfadal persuna waħda li għandha tivvota. Kulħadd ta' fasal buttuna hemm xi ħadd li ma votax. Votazzjoni saħana laqa u di taqa. 22 favur, 22 kontra. Tajjeb, mela nerġgħu nivvotaw fuq jekk tixxiequ. Jekk inti kontra u xortata, ġifieri asħa nqogħdu nerġgħu nivutaw. Kieġobkom, meta taf buttuni tistgħu taraw illi din hija xi ħaġa illi tiddu taraw qoddimkom daw li jista' jixol jew le, kompromess vem, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. 344 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma' Kompromess W. Ħanispjegalkom kif ħan votaw fuq dan din il-parti tal-kompromessi, il-kompromess W. Mela, aħna ħan votaw l-ordni li suppost għandkom fid-dokumentawkom, mhux l-ordni li kienu tawlili. Mela, ħanivutaw fuq il-partijiet li huma differenti fl-emendi. Mela l-ewwel qabel kollox ħanivutaw fuq l-emenda orali tal-ICR jekk aħna għandniex bżonn din iż-żida fl-aħħar. Imbagħad ħanivutaw fuq il-fatt jekk aħna nixtiequx li jkollha perċentwal ta' 50% jew 75% u jekk dan ma jintlaqax imbagħad nivvutaw fuq il-kompromess li kien emendat. Kulħadd kif emmela ħanivutaw l-ewwel fuq l-emenda orali minnu favur. Mru kontra astenzjonijiet d-deċ. Jek tixtiequ nistgħu nivutaw b'mod elettroniku mele? Eh? Kulħadd ivvota għad fadal tlieta biex jivvutaw Suppost persuna għadha serħat. Sewwa mela din m'għaddiex 10 favur 35 kontra. Mela, issa għandna l vot fuq il-perċentwal ta' 50%. Kieġobkom il-votaw għanna provaw nagħmlu dan mod elettroniku mill ewwel Mela, fuq il-perċentwal ta' 50% kieġobkom il-votaw. Għatfalla żewġ persuni votaw issa kulħadd ivvota mill-jider. Issa l-aħħar opportunità li għandkom votazzjoni issa magħluqa. Dima ma' ditx. 20 favur 24 kontra se nivutaw b'mod elettroniku fuq il-75 fil-mija votazzjoni miftuħa. Għatfadaw tliet persuni biex jivutaw żewġ persuni, persuna waħda. Tajjeb kwis kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa din m'għaddiċ laqqas. Issa naddu sabiex nifutaw fuq il-kompromess kif kien oriġinarjament minħabba li ma kienx hemm bidliet li kien introdotti għalula dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-emenda 351. Dawk favur. Kontra astenzjonijiet, aħjar niverifikaw għadin permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom. Għatfada żewġ persuni biex jivvotaw issa persuna waħda, nistana votazzjoni issa 23 favur 22 kontra. Għaddit. Kompromess x dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddit. L-emenda 372 dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet l-emenda 373 Mela, ċekjaw għat l-72 għafliti għajdi, għallura jgħan ċekjaw. Votazzjoni miftuħa kieġa konvutaw. Nispera li għaddiet kienet inkella ħataqduni fl-inkwiet. Għatfadal ħafna nis li għandhom jivvotaw, xi disa persuni fil-fatt. Ħames persuni għadhom ma votawx, erba' sa, tlieta, tnejn. Hemm xi ħadd li ħajvota fadal persuna waħda. Mela, votazzjoni issa magħluqa. Għaddit, 27 favur, 18 kontra. 373 dawk favur. Dawk kontra stanzjonijiet għaddit. 374 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess Y. Dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess Dawk favur kontra ta' għaddiet. 379 dawk favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ 385 dawk favur dawk kontra stanzjonijiet maddiċ 389 dawk favur dawk kontra ma maddiċ. Kompromess doppja A dawk favur dawk kontra ma' għaddiet. Emenda 395 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Nistgħu niċċekjawa 395. Kulħat vota votazzjoni issa magħluqa għaddiet 27 favur 18 kontra 396 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. 407 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Għaddit ukoll. Kompromess AB, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa ngħaddu għall-emenda 420 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. 421 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 422 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 424 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 425 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 426 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 427 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 428 dak favur jew kontra stanzjoni taddiet kompromess AC dak minn huma favur dak kontra stanzjoni taddiet kompromess AD għandna emenda orali hawnhekk li hija dwar il-gwida tal-buffers Kulħadd jaqbel ma l-emenda orali ma ħanivutaw fuq dan il-kompromess bl-emenda orali dak favur kontra astenzjonijiet. Naħseb intom tixtiequ tivvutaw l-ewwel fuq l-emenda orali. Sewwa mela ejja nivvutaw fuq eh, l-emenda orali. B'mod elettroniku kif ġobkom ivvutaw. fadar tnejn sabiex jivutaw kulħadd ivvota votazzjoni melu għadin għaddiet 23 favur 22 kontra. Dik kienet dwar l-emenda orali, issa hija nivvutaw fuq il-kompromess bl-emenda orali inkluża. Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet, naħseb għaddiet. Issa ngħaddu għal emenda 450 dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet. Aħjar li verifika di permessa votazzjoni elettronika. Naħseb li għaddiet, però aħjar li verifikaw. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Ma taddix di, 21 favur, 21 kontra. Iba 151 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma tiġ. 452. 450 tixtiqu tivverifikaw mela nċekkjaw fil-każ votazzjoni elettronika kieġobkom. Kulħadd ivvota mela nagħlaq il-votazzjoni. Ma ddiċ di 36 kontra u disa' favur naħseb kelli raġun Vicky. L-emenda 452 dak favur kontra astenzjonijiet aħjar nivutaw bil revoluzzjoni elettronika fuq għadin kieġobkom. Kulħadd tivvota nara il-votazzjoni għaddiet 25 sa 18 fil-fatt. Naddu sa kompromess AE, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess AF, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet għaddiet ukoll. Kompromess AG, dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet għaddiet. Sanaddu għall-emenda 502, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw għaddi 502, 502, kieġobkom votaw. Votazzjoni mallu għawdi naddiet 23 voti favur u 22 vot kontra. Kompromess AH dawk favur, dawk kontra stazzjonijiet għaddiet kompromess a i dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. j dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 522 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A AK. Anzi, għandha medda orali hekk. Nistgħu nivvotaw fuq l-emenda orali l-ewwel Mbagħad ngħaddu għal-votazzjoni fuq il-kompromess mela dawk favur fuq l-emenda orali. Kontra stanzjonijiet għaddiet. Mela kompromess issa binkluż l-emenda orali favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 524 dawk favur kontra stanzjonijiet m'għaddietx. 525 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 526 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 527 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 528 dok favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess AL dok favur kontra astenzjonijiet għaddiet. AM dok favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess AV dok favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 534 dog favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 36 dog favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 535 dog favur 535 <clears throat> dog favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 536 jekk tixtru nċekkjaw nixtru nistgħu nċekkjaw ukoll 536 kieġobkom votaw. Kulħadd tivvota fadal persuna waħda sabiex tivvota, se nistana il-vot. Tajjeb ħafna mela għan għadditti 25 favur 18 kontra. Mela 536 taqa, issa kompromess AN dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess AO dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 552 dawk favur kontra astenzjonijiet. Naħseb li maddiċ per jek tixtieq nivutaw b'mod elettroniku kieġobkom fuq 552. Kulħadd ivvota għad persuna waħda mill-lider, votazzjoni issa magħluqa. Maddiċ di 21 favur 23 kontra. 39 issa favur kontra ast astenzjonijiet dieċ erbejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 40 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, numru wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet, erbejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 43 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 44 favur kontra tad għaddit. 45 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess AP dawk favur kontra tad għaddit. 47 favur kontra kontra astenzjonijiet. Naħseb li għaddiet, però aħjar nivotaw b'mod elettroniku dwar għadi 47 kieġab konvotu għamftuħ. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa m'għaddiex. 48 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nivvotaw b'mod elettroniku, ma nistax eżattament nottir kulħadd mela 48 kieġobkom votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa Naħseb li din għaddiet. Għaddiet iva erba. Issa, 49 er-, favur kontra stanzjonijiet. Aħjar li verifikaw għaddin 49 kħiġobkom. Għal darba għad istaw tifutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni s-samalu għamaddiċ. Emenda numru 50, dak favur kontra astenzjonijiet. Ikonna noqogħdu nivutaw b'mod elettroniku jekk mhux ħatollu dejkom sew, mela fuq 50 kien ġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa mela. Għaddiet. 51 dawk favur dawk kontra stanzjonijiet ma ddiċ 52 u 53 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddew numru 2 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 54 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet li jmiss taqalik wieħed seba' tlieta mija tlieta ġifieri ma taddix. Għanfittex naqra x'kien ir-riżultat ta' 173. 173 kien għaddiet iġifieri aħna nsibu votaw 55 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 56 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 57 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 58 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 59 favur kontra stanzjonijiet. Għaddiet 60 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 61 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 62 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet kompromess AE daw favur kontra astenzjoniet. Għaddiet AR daw favur kontra astenzjoniet. Għaddiet 68 daw favur kontra astenzjoniet. Għaddiet 69 daw favur kontra astenzjoniet. Nasib aħjar nċekja 69. Votazzjoni miftuħa. Has everybody voted? There's one more to vote. Thank you. Votes closed. Mela din għaddiet 27 favur 18 kontra. Issa ngħaddu għal ASN dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet AT dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Naddu issa għall-emen 74 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet 75 dawk favur kontra aħjar niċċekjaw 75 kieġobkom. Ruħat il-volta votazzjoni samalu għamela dik ma tlaqatx 22 favur 23 kontra messa nivutaw b'mod elettroniku fuq id dokument kif emendat votazzjoni miftuħa. għadha l-erba persuni u tliet persuni li jivvotaw. Ħana laqgħa votazzjoni ġbju l-aħħar ċassa biex t-votaw. Votazzjoni magħluqa. Jiena ngħidilkom illi l-vot huwa għamalu u bat nafsu l-buttuna wara, ġifieri Bis jekk qed ngħidilkom għarbajn favur wieħed kontra ma kien hemm l-ebda astenzjoni sa fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Fadal tlieta biex jivvotaw ħanerġa' ħanalaq il-votazzjoni. 42 favur u persuna waħda kontra minn l-ebda astenzjoni mela proset li rapporter Oh, but we've got a lot more to do. Pero għad baqalna ħafna x'namlu, għettat President, issa naddu mela għal-lista tal-votazzjoni l-ewwel parti. L-ewwel parti. All the time, 22, hmm? 22. Okay, are we ready? This is the part, part, part one. Mela, naddu għall ewwel parti, kjo ġobkom, daqxej kwiet. Kjo ġobkom. Mela, kompromess parti A, anzi kompromess A, dawk favur, kontra, astensjoniet għadda. Għaddiet, kompromess B, dawk favur, kontra, astensjoniet għaddiet Amenda 239 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċe dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess D dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess E dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 298 dawk favur dawk kontra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 votes. Mela, votazzjoni malu għettat il-President għaddiet. 24 eh, er- favur, 18 kontra. Emenda disa, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maġiċ aċċettata. Kompromess F, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 308, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess G, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess akħe, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Kompromess i, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. Kompromess je, yeah, dawk favur, dawk kontra, assenzjoniet, għaddiet. Emenda emenda 355-56 ġew adottati, l-anzi ma ġewx aċċettati dawk favur, dawk kontra. Et nivutaw għal 357 dawk favur kontra stenzjoniet ma ġiċ aċċettata. 354 daw favur daw kontra astensjoniet ma ġiċ aċċettata. 361 daw favur daw kontra astensjoniet ma ġiċ aċċettati. Kompromess ke daw favur daw kontra astensjoniet għaddiet. Mela, dan huwa il-kompromess ella b'emenda bil-fom lejn l-aħħar istrumenti li ma jiġux aċċettati eh, f-istituzzjoniet eh, skont l-artiklu ta' direttiva 232. Dan irridu nivvotaw għal-jom b'mod separat, Iva, mela dawk favur fuq l-emend orali, dawk kontra, astensjonijiet, jidher li di ma ġietx aċċettata, mela allura sa nivvotaw fuq il-kompromess mingħajr l-emenda orali, dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Issa ngħaddi għal kompromess emme dawk favur dawk kontra naħseb illi dik għaddiet il għaliex eh, din ġiet fil-Majtalija ġan Ġampol mela dawk favur kontra assenzjoni ta' diet. 409 l-emenda 409 dawk favur, dawk kontra ma ġietx aċċettata 415 dawk favur, dawk kontra stenzjoniet għaddiet. Mela allura naħseb 28 taqa il-rapporter, il-rapporter diħa taqa Iva. Mela 416 dawk favur, 416 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 417 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 29 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess enne dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 422 u oħrajn dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata verifika fuq 422. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa ma ġietx aċċettata 15 favur 29 kontra. Kompromess O dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess per, dawk favur daw kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 434 b'emenda bil-fom nistgħu naċċettaw nikkonsidraw kollha flimkien dawk favur kontra estensjonijiet naħseb dik għaddiet imma ħan verifikaw. Dwar 434 bl emenda orali magħha. għatem minn irrit jivvota. Għad baqa erba membri biex jivvotaw, ħanala il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 28 favur, 14 kontra. Mela, 435 dawk favur kontra, astensjonijiet verifika fuq 435 għax hemm għax naħseb hemm xi ħaġa stramba baddejja. Kulħadd ivvota ħana la il-votazzjoni għaddiet 25 favur 16 kontra. 436 dawk favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 437 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess E dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess R dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Issa l-emenda 456 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata, 460 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Er, fuq l-460 ħan verifika tajt il-President. Kulħadd ivvota baqat tnej biex jivvotaw. Votazzjoni magħluqa seba' favur, 36 kontra ma tantx kienet viċin di. Kompromess esse dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. 498 dawk favur kontra stensjonijiet ma ġietx aċċettata. 499 dawk favur, astensjonijiet ma ġietx aċċettata. E, emenda 500 favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 501 dak favur daw kontra stensjonijiet? ma ġietx aċċettata 502 dak favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata 503 dak favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata 504 dak favur daw kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Kompromess te dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess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 kif konna din namlu dik kienet emenda fil-kas li kieku ma qbilniex favur il-kompromess. Kompromess huwa kompromess te li għadda. Kompromess u issa dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess v dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Issa, l-emenda 514, dawk favur kontra astensjonijiet verifika. Three more to vote. Baqat li jeta biex jivvotaw. Ħana laq il-votazzjoni. Baqat nej. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 26 favur, 17 kontra. Mela 515 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 516 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata. 517 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġiċ Għaddiet anzi, 518 għal dik koperta minn ta' qabel allura taqa. Kompromess w dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess x dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet kompromess eh, waj, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess zeta, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess AA, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Komprom emenda 46 favur, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, mela, Issa, hemm kompromess A B orali mill-SND illi hija emenda orali twila u ħan nivvotaw għalija l-ewwel. Jiġifier kompromess qabel emenda orali min-naħa tal-SND dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ġietx aċċettata ħan verifika qed president four more to vote. Baqa erba biex jivvotaw, jekk qed jivvotaw, ħanala il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 24 kontra, maddieċ, mela. Naddu issa għal kompromess kif kien oriġinali, dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. L-emenda 587 dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda 47 dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet. 588 dawk favur kontra dawk kontra verifika fuq 588 minn xetna rabizejt id-dejn, skużawni. Four more to vote. Erba baqa, tlieta baqa biex jivvotaw. Kulħadd ivvota, votazzjoni ħana laqa. Għaddiet 21 favur, 20 kontra. U kien hemm diversi li ma votawx. Mela, 589 dawk favur dawk kontra stensjonijiet ma ġietx aċċettati. Kompromess għaċċe Dak favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess A, E. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 600, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 601, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 602, dawk favur, kontra, astensjonijiet maġiċ aċċettata. Il-kompromess F, l-ewwel. emenda bil-fom, u ħanivutaw fuq għal-ewwel dawk favur ta' din emenda bil-fom, dawk kontra astensjoniet ma ġietx aċċettata. Issa kompr kompromess kollu kemmu, dak dawk eh, favur kontra stenzjoniet għaddiet. Issa 603 dawk favur kontra stenzjoniet ma ġietx aċċettata. AG, kompromess AG, dawk favur kontra stenzjoniet għaddiet. 605 eh, dawk favur kontra astensjoniet mhux aċċettat. AH, kompromess AH, dak favur kontra astensjoni ta' diet. Kompromess AI dak favur kontra astensjoniet għaddiet. Kompromess AE dak favur dak kontra astensjoniet għaddiet. L-emenda 622 dak favur dak kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess AK dak favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess AL dak favur kontra astensjoniet għaddiet. Kompromess AM u għanna split vote għallur mela lew nifutaw fuq il-kompromess minajr 16 dew un bat bis 16 dew mela ħan dawk favur kontra stensjoniet dik għaddiet issa 16 dew dawk favur kontra stensjoniet għaddiet l-emenda 639 dawk favur dawk kontra stensjoniet għaddiet kompromess AN dawk favur kontra stensjoniet għaddiet. Et nara kemm hawn emendi bil-fom, din fil-fatti għall-istess emenda għanna emenda eh, bil-fom fuq eh, l-exposures tal-mortgages mela ħanniħu din l-ewel, dawk favur, dawk kontra, astensjoniet maġiċ aċċettata. Umbat għanna il-kompromess kollu kemm hu dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Mela, l-emenda mela, ħammorru lura, skużawni, għetta il-Presidenta, ħammorru l-emenda AP, b'emenda bil-fom, li tajt il-paragrafu wieħed u paragraph 1 end. Ħanjuhu eh, mela din l-emenda bil-fomma diet u issa fuq l-emenda kollha kemmi il-kompromiss kollu kemmu għadda. Issa l-emenda 669 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Kompromess AE f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet l ewwel parti t tini parti. Dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 696. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet verifika fuq 696. Has voted? Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Seba' favur, tletin kontra, ma ġietx aċċettata. Allura naħseb xi ħaġa nbidlet hemm. Issa, kompromess AR dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess AS dawk fa' edha fi tlet partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet, it-tlet parti dawk favur kontra stensjonijiet għaddiet ukoll. Issa naddu għall-emenda 716 dawk favur dawk kontra stensjonijiet mhix aċċettata. 717 da li għandax taqsam biss il-verżjoni franċiża dawk favur dawk kontra astensjonijiet ikollna nivvotaw għalija qed jistaqsi Presidenta. Għaliex xaw bidla fil-verżjoni Franċiża? E, Daqsxejn kurjuża fuq din għandna xi regoli differenti fi Franza. Jean Paul tista' tgħidilna xi ħaġa. Kieku kellna nikdbu il-liġi kollha tal-Unjoni Ewropea ma jkollniex problema peress li miktuba bl-Ingliż hija li nassiguraw ruħna illi kollox jaqbel ma kollox. Imma, il-Presidenta, imma mux soltu nivvotaw fuq da, di soltu nivvotaw fuq għale, normalment le. Allora di tiswija. Mela, kompromess te dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess A u dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Eh, AV kompromess AV dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 727 eh, dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma aċċettata 700 verifika 727 qed jejjew li dejn. Four more to vote. Baqa erba tlieta ħannala il-votazzjoni. Tnej għadhom mafsux il-buttuna. Mela, u di taqat 20 favur, 22 kontra. 728 daw favur, kontra, astensjonijiet ma aċċettata. Kompromess A u dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 735 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma aċċettata. 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet 737 dawk favur kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata 738 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. 54 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Issa kompromess a esce, a dak favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess AY dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet, kompromess AZ dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa l-emenda 749 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Mela, issa naddu għat-tieni parti you got your part. Musa nifutaw dwar regolament sa' kem naslu fl-ħar, għandkom il-karti ta' t-tini parti fidejkom? Lesti, emenda 750 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Verifika dwar il-750. Has voted? I'm closing the vote. Vote's closed. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Yes. That's carried 31 to 10. 56 in Taddi 31 favur, 10 kontra. 56 favur, kontra sanzjonijiet taddi. A, a, a. Żewġ partijiet l-ewwel parti. Favur. First part of AAA. Or... L-ewwel parti ta' AAA. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet. E, il-ħodor mux qed jollu jdejhom u qed tagħmlu li ħajati xi ftit diffiċli. Diffiċli ħafna nsi tgħid il-President. Verifika dwar l-ewwel parti ta' kompromess triplaqa. Votazzjoni miftuħa, vot elettroniku hawnhekk. Okay. Has everybody voted? Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tieni parti issa minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Taddi wkoll. Emenda 756 favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi. 57 favur kontra assenzjonijiet taddi. AAB favur kontra astensjonijiet tgħaddi 7-6-5 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. AAC favur kontra astensjonijiet jaddi 7 6 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. minn seba' sa seba Seba, erba. Seba sitta, seba, sa, seba, sitta, disa, fi blok, minnu favur. Kontra, ascensjonijiet, ma jaddux, seba, seba, wieħed, favur, kontra. Assenzjonijiet, ma taddi, seba, seba, tnejn, favur, kontra. Assenzjonijiet ma taddix. 773 favur kontra. Assenzjonijiet ma taddix. 774 favur kontra. Assenzjonijiet ma taddix. 58 favur kontra. Assenzjonijiet taddi. AAD favur kontra. Assenzjonijiet jaddi. AAE zewċ partijiet L-ewwel parti favur kontra ta' tgħaddi, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi wkoll. AAF favur kontra astensjonijiet. Jaddi? Seba' wieħed favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix seba' disa' tnejn favur kontra astensjonijiet ma taddix 793 favur kontra astensjonijiet verifika dwar is-793 Has everybody voted? Four to vote, three to vote, two to vote. Kulħadd ivvota, fadal tnejn xi votaw. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Ma taddis, 17 favur, 27 kontra, 795 favur. 795 favur kontra sensjonijiet taddi. 796 favur kontra. Astensjonijiet naħseb ma taddix. 798 favur kontra astensjonijiet taddi. 300 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. 63 favur kontra, assenzjonijiet taddi. 801 favur, kontra, assenzjonijiet taddi. 802 favur, kontra, assenzjonijiet taddi. 803 favur, kontra, assenzjonijiet ma taddix. 804 favur, kontra, assenzjonijiet ma taddix. 805 favur, kontra, assenzjonijiet taddi. 806 favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 807, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 808, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. AAG, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. AH, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. AAI, favur kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għattilet tielet parti tal-lista tal-votazzjoni għanna ħbar ħażina li anke din maqsuma fit tnejn hawnhekk. Daqs kemm twila. okay, is everybody ready? Kulħadd lest? Amendment 64 in favor. Emen 64 favur kontra astensjonijiet taddi, 65 favur kontra assenzjonijiet taddi. 814 favur kontra astensjonijiet taddi. 66 favur kontra astensjonijiet taddi. 67 favur kontra assenzjonijiet taddi. 68 favur kontra astensjonijiet taddi. Ollu jdejkom mek joġobkom. 8.5 favur. Kontra sensjonijiet taddi 69 favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi 70 favur. Kontra. Assenzjonijiet taddi 8.6 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 8.7 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Hey, in favor. Again. Aqa favur kontra. Astensjonijiet taddi AAK favur kontra astensjonijiet taddi. AAL favur kontra astensjonijiet taddi. 8-2-8 favur kontra. Jiddispjaċini imma il-gruppi kollha jridu jivvutaw għaliex jekk le ikonna namlu nieħdu votazzjoni elettronika. Ser nivverifikaw it-8-2-8. Votazzjoni miftuħa dwar l-emenda 828. 8-2-8 tgħid il-President. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Tmintax favur, 26 kontra. 8-2-9 favur. Kontra. Assenzjonijiet ma taddix. 8-3-0 favur kontra assenzjonijiet ma taddix wieħed favur kontra ma taddix 72 favur kontra assenzjonijiet taddi tnejn, favur kontra astensjonijiet taddi 833 favur kontra astensjonijiet taddi AAM e, favur kontra astensjonijiet jaddi AAN favur kontra sensjonijiet kompromess jaddi. AAO favur kontra sensjonijiet jaddi. 855 favur kontra sensjonijiet taddi. 856 favur Tajja, wis hemm emenda orali l-ewwel nett. Dinja korrezzjoni. U għalhekk 856 bl orali, favur kontra, astensjonijiet taddi. 8-5-9 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 8-6-0 favur, kontra, astensjonijiet taddi. 8-6-1 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. AAP favur, kontra, astensjonijiet taddi. AAE favur, kontra, astensjonijiet jaddi. AAR favur, kontra sensjonijiet jaddi. AAS b'emenda orali addizzjonali biex nżidu xi ħaġa ser nivvutaw dwar l-emenda orali l-ewwel nett. Favur. Kontra. Assenzjonijiet. Verifika hawnhekk dwar l-emenda orali dwar il-AAS. Those, yeah, close the vote. And that is carried. Votazzjoni maluqa taddi 25 favur 17 kontra u għalhekk il-kompromess issa bl-emenda orali minnu favur kontra assenzjonijiet? jaddi. What? Shh. Okay, we, we, we love that tune. We want to check on compromise A. Din il-melodija ta' ġobna tajab verifika dwar il-kompromess AAS. Sorry, AAS. Check on AAS. Verifika dwar il-kompromess AAS. Five more to vote, four two. I'm closing the vote. Votes closed. Votazzjoni maluqa. 38 favur, 2 kontra. AAT, favur kontra astensjonijiet jaddi. 8-9 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. 8-9 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ADB. Oral amendment first. Emenda orali mill-gwe, minnu favur l-emenda orali, ser nifutaw dwar l-emenda orali l-ewel, minu kontra, sensjonijiet ta' di kompromessi sublement orali favur kontra astensjonijiet. Jaddi l-kompromess. 899 favur. Kontra astensjonijiet taddi. 900 favur. Ek joġobkom, titkelmu għax ma nistax not il-voti. Dis-mija favur kontra astensjonijiet ma taddix a u favur kontra astensjonijiet nejn favur kontra astensjonijiet ma taddix AAV favur kontra astensjonijiet taddi AAW favur kontra astensjonijiet jaddi AA x emenda orali mill-grupp tal-ħodor Naħseb li hija korrezzjoni hawnhekk u għalhekk ser nivvutaw dwar ukoll minnu favur. Otmar. Tixtieq li nivvutaw dwar l-emend orali separatament? Iva, ser nivvutaw dwar l-emenda orali. Dwar l-emenda orali biss minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb illi għaddiet aħjar namlu verifika għanna verifika dwar l-emenda orali. Every vote the vote. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi. Issa ser nivvutaw dwar il-kompromess minnu favur, kontra, astensjonijiet jaddi. waj, favur kontra astensjonijiet jaddi 9 7 favur kontra astensjonijiet ma taddix ADF favur kontra astensjonijiet jaddi l-ewwel net hawn emenda orali dwar l-ewwel parti Imbagħad nivvotaw b'mod separat. Vot fuq l-emenda orali favur kontra astensjonijiet l-emenda orali ma taddix. Issa ser nivvotaw dwar il-kompromess mingħajr ċertu sentenza favur kontra astensjonijiet. Jaddi ser nivvotaw dwar il kundizzjonijiet ċede u E. Favur kontra Astensjonijiet. Jaddi. Issa. Ndawru l-paġni. Paġna 20 tgħid il-President. Kompromess A, B, A, favur kontra astensjonijiet tgħaddi. ABB favur kontra sensjonijiet jaddi ABC favur kontra sensjonijiet jaddi ABD favur kontra sensjonijiet jaddi ABE emenda bil-fom minnaħa tal-ħodor se nivutaw dwar din l-ewwel favur kontra assessjonijiet tad-di. Sa dwar il-kompromess ma l-emenda bil-fom favur kontra assenzjonijiet taddi. Issa ABF emenda bil-fom mill-ICR l-ewwel emenda orali minnu favur kontra assenzjonijiet. Ma taddix il-kompromess favur kontra assenzjonijiet Jaddi. Emenda favur, kontra, assenzjonijiet ma taddix. A, B, G, favur, kontra, assenzjonijiet jaddi. A, B, H, favur, kontra, assenzjonijiet jaddi. Wieħed nejn, wieħed minja, favur, kontra. Astensjonijiet. Verifika dwar il-1218. Open the vote. One, one, two, we're checking Verifika dwar l-emenda 1218. Għanna vod zejjed mill-PPE? Saħat li għadu kem jidħol jista jarġa inneħi l-karta ek joġbu. Ekki ġobkom, xaħat mill-PPE li t-neħi l-karta tal-vot? Tajab u votazzjoni maluqa u ma taddiġ din l-emenda. In favur, 23 kontra. Compromise ABI, all those in favor. Kompromess ABI, favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi ABI, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. ABK, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. ABL, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Abu emme b'emenda orali xkejkna fl-aħħar shall be disclosed by January 1st, 2015. menu favur. Kontra. Assenzjonijiet jgħaddi verifika dwar l-emenda orali dwar la M. Emenda orali dwar la BM. Kulħadd ivota. Tajjeb wis votazzjoni magħluqa 26 favur, 18 kontra u dan il-kompromess jgħaddi. Din l-emenda tgħaddi anzi issa l-kompromess. Għandna votazzjoni maqsuma dwar l-ewwel parti. On, please, no conversations. Ek joġobkom. Titkellmux, l-ewwel parti Favur kontra astensjonijiet taddi it-tieni parti. Favur kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għall emenda 1264 favur kontra astensjonijiet verifika dwar il-1264. Everybody voted, votes closed. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix 16 favur, 27 kontra. Wieħed nejn disa sitta favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed nejn disa seba favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed nejn disa tminja favur kontra astensjonijiet taddi. 1999 emenda orali mir rapporter jiena naqbel magħha li ġdinja l-emenda tiegħi tgħid il-President favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Wieħed li favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. ABN favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 1308 favur kontra astensjonijiet ma taddix wieħed li ta' 0 disa favur kontra assenzjonijiet ma taddix wieħed li ta' wieħed 0 favur kontra assenzjonijiet ma taddix A B O favur kontra assenzjonijiet jaddi wieħed li ta' wieħed 5 favur kontra astensjonijiet ma taddix wieħed li ta' wieħed 4 favur kontra astensjonijiet verifika dwar il-wieħed li ta' wieħed 4 Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ta' di 23 favur u 21 kontra, kompromess ABP favur kontra assenzjonijiet jaddi. ABE favur kontra astensjonijiet jaddi. ABR emendorali emenda orali dwar li ma neżentawx il-kumpaniji sistemiċi not exempting systemic firms minu favur kontra naħseb illi għaddiet imma aħjar namlu verifika Fada l-erba votaw? votajtu votazzjoni maluqa taddi 27 favur 18 kontra. Issa kompromess ab R bl-emenda orali favur kontra astensjonijiet jaddi. Wieħed tlieta tlieta favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. AD. Favur kontra. Astensjonijiet jaddi. ABS. Abra sensjonijiet jaddi. ABT. F'bosta partijiet. Din ma tinsabx fil-lista tal-vot ta'kom u għalek aħjar tisimawni. Kjoġobkom? Jinser nejdilkom xser jiġri għalix din ħaġa pjuttost ġdida. Udo, kjoġbuk. Tekniċa Hinweis. Mela dan huwa struzzjoni teknika minnaħa tiegħi, minnaħa tal-partit tiegħi aħna fil-lista tal-votazzjoni kellna sparu jiena nixtieq illi nurikom bidejja x'inhija pożizzjoni tagħna. Right, so here we go then. First of all... Tajjeb, mela, ija, nkomplu fil-paragrafu ta' introduzzjoni minar il for all exposures or for exposures to one or more sectors, regions or member states. Ġiri dan huwa il-paragrafu ta' introduzzjoni mhux ħajkollu fih dan il-klim. Dak favur. No, kontra, astenzjonijiet Ma maddiċ. Ntanċet nifem xiridu namlu issa, pero jek tidu niferifikaw għadin. Mela ħanerġaw nifutaw fuq il-parti ta' introduzzjoni, paragrafu ta' introduzzjoni minn dawn il-klim. Fil-jider jisna nivvutaw darbtejn għawek. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Erbo xrin favur, satax kontra. għanna il-paragrafu ta' introduzzjoni wieħed illi għandu l klim fih for all exposures or for exposures to one or more sectors. Skużawni, dak li għandu biktuf fuq l-lista tiegħi vera ħawad nittama li intom għandkom lista aktar ċara ma issa ħanivvuta fuq il-fatt li dawn il-klim li aħna neħejna, skludejna jerġgħu jidħlu f'dak il-paragrafu, ġifieri dawk li ma favur dawk kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw għadi permessa votazzjoni elettronika, kieġabkom. Okay, so everybody voted. Tajab, kullħat t-vota mela votazzjoni wieħed 21 favur 23 kontra. Mela din ma diċ dawn il-kliem ma ntlaqawx, issa votazzjoni separata fuq il-punt 2 bej 2 u k. da favur kontra stanzjoniet għaddiet. U badna il-punt k b sa k k e. favur kontra stanzjoniet għaddiet. Mel issa naħseb illi nistgħu sempliciment ma nivvutawx fuq qabet, hemm ħabba li aħna bidilnija sewwa. No, no, no it, it, it, it is now voted without the words. Yeah. That, that, the first one was carried. Mettini vot ma dix l wieħed ma għadda fil-fat l-ewwel vot. Mela, sabiex nevitaw li konna wistubi, dak li aħna għandna kemm votajna dwar huwa l-kompromess A, B, T. U aħna votajna fuq dan il-paragrafu u neħejna l-klim minnu illi għandkom għawek, for exposures, etc. etc. Mela issa nistgħu ngħaddu minn qabet u ngħaddu għal punt li jmiss, għall emenda li jmiss. Għal l-emenda 1360 u favur kontra astanzjonijiet maddeċ. Naddu issa kompromess A, B, U. emenda orali dwar ring fencing għal SMEs. Nistgħu nivutaw fuq l-emenda orali ta' favur kieġobkom kontra astenzjonijiet għaddiet. Nistgħu verifikaw jekk tixtiequ. Jekk le, nistgħu naraw nifutaw sa fuq il-kompromess. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 1384 dawk favur kontra astenzjonijiet maddewx. 1389 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 1390 daw favur 1390 kjoġobkom favur kontra astenzjonijiet għaddiet l favur kontra astenzjonijiet għaddiet 392 favur kont 1392 favur kontra astenzjonijiet nistgħu nerġgħu nifverifikaw għadin 1392 kieġab kum votaw. So if you voted, vote. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. Jek ma fasċ l-buttuna ma nasibx istajtu stajtu vota. Mela, xorta waħda jekk inti favur, tiġi inti votaj bil-kontra, sewa, mela jgħan nerġaw nivvotaw mill-bidunet. 1392, kieġabkom. Sinjuri kjoġobkom, fadal żewġ persuni biex jiffutaw. Tajja, bħala votazzjoni. Wieħed 20 favur, 22 kontra. Ġviri jew sparixxa xi ħadd, jew ma nafx. Ma kontx naf li inti tiswa d-doppju. 1393 favur, 1393 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Jekk tixtiequ nivverifikawha 1393. Però l gruppi qed jivvotaw b'mod differenti. Sfadar ħamsa biex jivvotaw, erba ktar. Nasab jekk tafsu l-buttuna sew, naslu ktar malajr ħanlestu ktar malaj, mela 26 favur 18 kontra. 1394 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. 1395 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess ABV. Nu favur kontra astenzjonijiet għaddit. ABW. Dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 1403 dawk favur kontra astenzjonijiet. Naħseb din għaddiet nistgħu nerġgħu navverifikaw din 1403 kif ġobkom votazzjoni elettronika votazzjoni ftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Issa għandna wieħed żejjed mill-PP. Ħana la issa l-votazzjoni. 30 favur 12 kontra għaddit. Kieġob konsinjor, fadlina ħafna x'namlu mela qabex eh, dak minu favur kontra stanzjoni ta' għaddiet. 1423 dak favur kontra Astenzjonijiet aħjar nivverifikaw għadin 1423 kieġob konvutaw. Three more to vote, two more. Fala tlieta tnejn persuna waħda biex tivvot ħana is-salvatazzjoni. Mela din ma ddiċ 22 favur 22 kontra. Promess AB Y. Do favur kontra stenzjonijiet għaddiet AB Z Zeta favur kontra stanzjoniet għaddiet. ACA favur kontra stanzjoniet għaddiet. ACB favur kontra astenzjoniet għaddiet. ACC favur kontra stanzjoniet għaddiet. ACD favur kontra stanzjoniet għaddiet. ACE favur kontra stanzjoniet għaddiet. ACF. Mela, l ewwel nett għandna l-emenda orali. Biss, ta' favur kontra stanzjonijiet. Ma' tiċ. Minajr l-emenda orali, favur kontra stanzjonijiet. Għaddit. 1462 l favur kontra astanzjonijiet. Maddiċ A, C, G favur kontra astanzjonijiet. Għaddit. 1471 dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 1000 għace akka dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet, għace i dak favur kontra stenzjonijiet diet 127 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 1476 favur kontra astenzjonijiet ma' Għadċe jgħan, favur kontra sanzjonijiet, għaddiet. Għadċe ka, favur kontra sanzjonijiet, għaddiet. 1482 dok favur kontra astenzjonijiet Viki Sposta t-vota 1482 ħanerġu nivverifikaw mela l-482 kieġobkom votaw. Kulħadd vota l votazzjoni għaddiet 27 favur, 18 kontra. Aċe L dawk favur kontra stenzjonijiet. Għaddiet Aċe M dawk favur kontra stenzjonijiet. Għaddiet. Għadċe enne dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Għadċe o dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 1504 dok favur kontra stanzjonijiet maddiċ, 1505 favur kontra stanzjonijiet maddiċ, ACP favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa, għanna żewġ alternattivi ġifieri jekk aħna aħniex ħajkonna leġiżlazzjoni u kalawx ħajkonna għatti delegati ma mela nifutaw fuq l-ewwel alternattiva l-ewwel qabel kollox ġifiri illi dan ħajidħol fisse permezz ta' leġiżlazzjoni u t-tieni alternattiva hija permezz ta' għatti delegati jekk intom tixtiequ illi ikollna l id delegati tifutaw kontra l-alternativa numru wieħed. Mela l-alternativa numru wieħed daw favur. Kontra astenzjonijiet ma ddeċ. Alternativa numru tnejn daw favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, issa nistgħu nivvutaw fuq il-kompromess ACR, CR daw favur, kontra astenzjonijiet għaddiet ACS għandna żewġ alternattivi l-ewwel nett il-leġiżlazzjoni u t-tieni alternattiva hija permezz tal-delegati. Mela l-ewwel nett permezz tal-leġiżlazzjoni l-alternattiva numru wieħed hawn favur kontra astenzjonijiet l alternattiva numru tnejn daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għall kompromess ACT favur kontra stanzjonijiet għaddit. Emenda 1596 dawk favur kontra stanzjonijiet, 1597 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit, kompromess AC u favur kontra stanzjonijiet għaddit. ACV dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. 1610 dawk favur kontra stenzjonijiet ma ddirċ. Għaċ w b'emenda orali. Għan votaw fuq l-emenda orali għabel kollox mela favur kontra stenzjonijiet għaddit mela naddu għal votazzjoni fil kompromess bl-emenda orali dawk favur kontra stenzjonijiet għaddit. 1613 dawk favur kontra Nistgħu nivverifikaw għadi mela 1613 u 1614. Dawn it-tnejn 1613 u 1614 li identiċi. Kulħadd vota fuqhom votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet 22 favur u 20 kontra. Naddu issa l-kompromess għax favur kontra stanzjonijiet għaddiet. ACZ favur kontra astensjonijiet għaddiet. 1617 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 1618 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 1619 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw għadin 1619 kieġobkom il Has everybody voted? Kulħadd ivvota votazzjoni s-sama luqa. Mattiċ, F628, dak favur, dak kontra stanzjoniet Mattiċ, F621, favur, kontra stanzjoniet Mattiċ, ADA, dak favur, kontra stanzjoniet Mattiċ, F630, dak favur, kontra stanzjoniet maddiet ġew 631 dawk favur kontra stanzjoniet għaddiet. Ngħaddu issa għall grupp li mis dan kien irtirat, ġifiri ngħaddu għal 637 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 1638 favur nivvotaw minn 1638 sa 1643 flimkien favur kontra stanzjoniet ma' dewx. Dispeċini Ramon. Naddu issa għal premessi 140 favur kontra astenzjonijiet ma' d-deċ. 141 favur kontra stanzjoniet għaddiet, 142 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 143 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 144 favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw 144 kieġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni samaluqa għaddiet. 145 dok favur kontra ta' għaddiet. Numru 1 favur kontra ta' għaddiet. Numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 146 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 147 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 148 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 149 favur kontra stanzjonijiet maddiċ 150 favur kontra stanzjonijiet għaddit 151 favur kontra stanzjonijiet għaddit 152 favur kontra stanzjonijiet għaddit 153 favur kontra stanzjonijiet għaddit 154 favur kontra Aħjar niverifikawa. verifikawa 154-155 għan niverifikaw da. Votazzjoni elettronika, kulħadd ivvota, nagħlaq il-votazzjoni, għaddiet, għaddew it-tnejn li huma. 156 favur, le din taqa' 157 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 158 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, 159 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 160 favur kontra stanzjoniet ma tiġ 161 favur kontra stanzjoniet għaddiet 162 favur kontra stanzjoniet għaddiet 163 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 164 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 165 favur kontra Astenzjonijiet nasib aħjar niverifika għadin hija 65 li identika ma' 166 kieġa komputaw. So, one too many EPP. Xaħad minna l-EPP. Votazzjoni 21 favur, 24 kontra mela ma' 10. Emenda numru 3 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 167 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 168 favur kontra astenzjonijiet. Jiddispeċini ma jkoll ma nistax nara xinu għal rizultati kan żewġ gruppi illi mhux qed jivvotaw mela. Fuq 168 kieġob kon votaw b'mod elettroniku. Has every voted? Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. 169 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 170 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 171 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Għadeċe maqsum żewġ partijiet. Naħseb din hija pjuttost sempliċi l-ewwel parti dawk favur u dot tixtieq titkellem. Iva, sabiex niċċara aħna din nivvutaw fuq il-premessa 48a li tinqasam żewġ parti mbagħad nivvutaw fuq il-premessa 48 b sewwa ħalli naraw eżattament li aħna għandna aktar minn żewġ voti hawnhekk. Mela l-ewwel 9 a Bada għanna t-tini parti li inti referejt għalija veru, mbagħad jiddependi x'ikun fadal sewwa. Mela l-ewwel parti ta' 48 għadok favur kontra stanzjoni ta' diet. It-tieni parti dawk favur kontra Nistgħu nifverifikaw daqsxejn it-tieni parti jiġobkom. Kulħadd ivvota għandna rġajna membru żejjed f'isem li PP. Mela nistgħu nagħlqu votazzjoni issa. Għaddiet issa 25 favur 19 kontra u ngħaddu issa għall-bija tal-premessi dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddiet Naddu s-elementa 172 favur kontra stanzjoni ta' diet numru 4 favur kontra stanzjoni ta' diet 173 favur kontra stanzjoni ta' diet 175 favur kontra astenzjonijiet ma' diet 175 176 favur kontra stanzjonijiet ma' diet 177 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 178 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Numru 5 u 179 favur kontra stanzjonijiet għaddew, numru 6 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 180 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Skużawni. 181 favur kontra stanzjonijiet maddiċ numru 7 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess ADD. B'emenda orali. Ħannieħdu l-ewwel vot fuq l-emenda orali. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet naħseb illi dik kienet viċin ħafna mela aħjar nuħduha permezz ta' vot elettroniku kieġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa u din ma ddeċ. Naddu issa għal hija tal-kompromess kif kien favur kontra stanzjonijiet għadda. Naddu issa l-emenda numru 8 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 193 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 193 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Għaddej favur kontra stanzjonijiet għaddiet, emenda 198 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 199 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 200 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 206 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 207 favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddiet. Jekk tixtiequ nivverifikaw mela l-hemm 207 kieġobkom votaw. Minnaħa ta' Provence u Leon. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 26 favur 18 kontra għaddiet. 208 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 209 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 210 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 211 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 212 favur kontra astenzjonijiet nasab aħjar nċekjaw di 212 kieġobkom Is every voted, votes Kulħadd ivvota tajjeb mela 23 favur u 21 kontra. 213 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 214 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, numru 10 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 215 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 218 208 favur kontra 217 favur kontra astenzjonijiet dir 220 favur kontra astenzjonijiet konfuza del biċċa ta' xogħol ejja nifverifikaw fuq 220 jekk iġobkom vota b'vot elettroniku. 70 voted, votes closed. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa din ma ntlaqitx 11 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 220 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 223 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 224 favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll jekk tixtieq nivverifikaw mela l-erba tawli Vot elettroniku kjoġobkom 224. Meħabra kontu xattollu id-dikom kontot not jena, rappresentanti tal-gruppi. Mela, Votazzjoni samaluqa għaddiet din 25 favur. Tantax kollha vot elettroniku fuq dokument kif emendat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħlaqa 44 favur xejn l-ebda vot kontra l-ebda astensjoni. Proset. Fadal votazzjoni oħra fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva kollha kemm votazzjoni miftuħa kieġ ġobkom votaw. Nasab jena insejt nivvota. Fadlilna daqsxejn għal issa riżoluzzjoni leġislativa kieġobkom għaffadal għaffadal ħames persuni li għandhom jivvotaw erba sa tlieta tnejn. Żewġ persuni. Persuna waħda issa. Persuna waħda da ma fsitx il-buttuna. Issa għandna pembrużijat minn tal li Xorta waħda wahda tfadlinna membru li fissem l ipp Vot malu 44 favur 0 kontra l-ebda astenzjoni. Proset. Madame la Presidente, Madame la Presidente. Grazie signora, Pre eh, signora President. Signora President, nix nissuġġerixxi li kolna pawza ta' 5 minuti. Tajjeb, ħan jieħdu pawza ta' 5 minuti.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 Allur issa jkolli tajt il-President il-rapporter wera illi jixtieq jiftaħ negozjati mal-Kunsill. Mela, skont l-artiklu 70 dwar regoli tal-proċedura l-Kumitat ħajdeċiedi biex nidħlu f'negozjati. Hemm xi ħaġa li tixtieq tajt f'dan il-waqt. L-ewwel ħaġa sempliċement nirringrazzja l-kollegi għar-riżultati li ksibna għax daw ir-riżultati eh, saħħew il-pożizzjoni tal-Parlament u bla dubju dan. Imur ferm li l-en mill-kompromess u nħoss li għanna verament nibnu fuq daw ir-riżultati u għandi nibda malajr bil-pass li jmiss. Aħna l-est li konna negozjati sura u għanna ċans tajjeb mal-Kunsill. Grazzi u skont il-negozjat, skont il-proċeduri, dawn huma negozjati eh, li ħajjitmexxew mir rapporter u xedow rapporters u nirrapportaw lilkom lura b'mod regolari biex nikkoordinaw l-affarijiet eh, skont il-ħtieġa u nixtieq ngħidilkom li l-ewwel trialogu l ħajjibda dwar is-CRD se jsir fit-23 ta' Mejju mit-3 u nofs sal-5 u nofs. Il-Kummissjoni hawnhekk edaw u tixtieq tingrazzjana imma tant għandna xogħol fuq l-aġenda tal-lejla illi nistaw <laughs> naċċettawhom bħala moqrija ir-ringrazzjamenti tagħkom u żgur li kolna xi ħadd li jitkellem da mhuwiex preċedent ma jiddispjaċini illi nista ngħid li fuq dossier bħal daqshekk importanti bħal dan naf li jinti rrid ringrazzjana. Issa, issa ngħaddu għal votazzjoni fuq ir rapport fu il Gauzes. We're taking it as red, but... Edin neħdu ringrazzjament tijak bħala moqri, imma din il-kamra għanna rridu noħorġu minna fit tminja u għadba għanna zewċ affarijiet kbar ħafna twal x'namlu. Ħanibdew fuq ir-rapport ta' Gawzes. Eliza Kjoġbok wara mux tal-li għed ningrazzja biss l-onorevoli membru tal-lajnuna u tal-kooperazzjoni namel talba għall-SNDs bizbal mumiex bizbal edin imnizla illi edin jappoġġjaw daw l-emendi l-SND l-SNDs jaqblu mal l-essendiza din jaqblu mal-emendi kollha li flej ej u lejjen fejem votazzjoni ħilsa. Ġan Pol, nistgħu ngħaddu għal-votazzjoni mela l-emenda 47 dawk favur kontra stensjonijiet ma ġidiċ. Emenda 48 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess B qed nivverifika jekk hux biċċa waħda ta' President dak favur kontra sensjonijiet għaddiet. L-emenda 8 dak favur Dawk kontra astensjonijiet verifika. Checking Amendment 8. Qed verifikaw fuq l-emenda 8. Kulħadd ivvota hemm wieħed żejjed fil-PPE. Votazzjoni, grazzi, votazzjoni maluqat, 25 favur, 18 kontra, diet. 92. Waqat. Il-kompromess ċe, dak favur, kontra stenzjoniet, għaddiet. Kompromess de, dak favur, kontra stenzjoniet, għaddiet. Emenda 105, dawk favur, dawk kontra stensjonijiet ma għaddiet. Kompromess E. Dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess F, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess G, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa 114 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa l-kompromess ħ, dawk favur kontra, astenzjoniet għadda. Kompromess i, dawk favur, dawk kontra astenzjoniet għadda. L-emenda 120 dawk favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess je, dawk favur, dawk kontra astenzjoniet għadda. Kompromess ke, dawk favur, dawk kontra astenzjoniet għadda Kompromess L dok favur dawk kontra stenzjonijiet għadda. Kompromess M dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għadda. Kom Issa emenda 132 dawk favur kontra stenzjonijiet maddieċ. 133 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 17 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet maddieċ. Eh, dwar l-impiegi 18 favur kontra stenzjoniet ma' 10 kompromess n dak favur kontra stenzjoniet għadda 135 l-emenda favur kontra stenzjoniet ma' 10 kompromess o dak favur kontra stenzjoniet għadda kompromess p dak favur dak kontra stenzjoniet għadda Ija, il-E mux jietaw, mela kompromess R, dak favur kontra stensjonijiet għadda. Issa, emenda 148, dak favur kontra stensjonijiet ma Kompromess 21, dak favur kontra stensjonijiet ma Kompromess S, dak favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess T, dak favur kontra stensjonijiet ma maddiex il-kompromess tiegħu. Issa, l-emenda 153, dak favur, kontra stensjonijiet għaddiet għaddiet. 155 favur kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromess te, dak favur kontra stensjonijiet għaddiet. Għadda. Kompromess u, dak favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess v, dak favur kontra stensjonijiet għadda 171 dak favur kontra stensjonijiet maddiex l-emenda. 174 l-emenda dok eh, favur kontra stensjonijiet maddiex. Kompromess we eh, dak favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess xe dak favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess y dak favur kontra stensjonijiet għadda. Kompromess z dak favur dak kontra stensjonijiet għadda Kompromiss AA, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għadda. AB, favur, kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AC, dak favur, kontra astensjonijiet għadda. emenda mitej, dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess għaddiet dak favur kontra stenzjonijiet għadda. Emenda impiegi 30, dawk favur kontra astensjonijiet ma' 10, 240 dawk favur kontra astensjonijiet ma' 10. Kompromiss A e, dawk favur kontra astensjonijiet għadda. 207 l-emenda dawk favur kontra astensjonijiet ma' 10. 207 verifika Votazzjoni mal-luqa għamma d-dieċ, 20 favur, 21 kontra. 31 dawk favur kontra astensjonijiet. Verifika minix qed naqbel. Mr. Bear. 70 voted, but... Kulħad vota votazzjoni maluqa. 18 favur, 25 kontra, ma 10. Issa sitta dok favur, daw kontra stensjonijiet għaddiet. Kompromissa F, dok favur, kontra stensjonijiet għadda. L-emendi tminja favur, kontra. Attenzjonijiet, verifika fuq 8. Grazzi, kulħadd vota 23 favur, 20 kontra għaddiet. għax, għadok favur. Kontra assenzjoniet, għaddiet. tnax, dawk favur kontra astensjonijiet verifika fuq tnax. E, kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa m'għaddiex. 211 dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. tlettax dawk favur dawk kontra astensjonijiet m'għaddiex. 33 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. g, dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda. AH dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda. AI dawk favur dawk kontra stenzjoniet, għadda. A je, dawk favur dawk kontra stenzjoniet, għadda. Is l-emenda 217 dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet għaddiet, 220 dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet għaddiet, AL dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet għadda, AM dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet għadda, AN dak favur dak kont mela emenda orali l-ewwel fuq AN dak favur ta' din l-emenda bil-fom dak kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata, issa AN kif kienet oriġinali, dak favur, dak kontra astensjonijiet għaddiet AN bħal għadda AN bħala kompromess. Verifika. Checking AN. AN. Għani verifikaw elettronikament. Baqa tnej, wieħed baqa wieħed, ħana l-votazzjoni, 25 favur, 17 kontra, għadda. Mela, 229 bħala emenda dak favur daw kontra astensjonijiet maddieċ. Emenda 33 mill-impjegi dak favur kontra astensjonijiet maddieċ. Kompromess AO dak favur daw kontra astensjonijiet għadda. Issa, l-emenda 234 dawk favur kontra astensjonijiet ma diċ, Kompromess AP, daw favur, kontra, stensjoni tadda. L-emenda 237 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ddiċ. 244 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Verifika jek tridu fuq 244 għax għu li kienem li dejn neqsin. Baqat nej biex jivvota u baqa wieħed votazzjoni maluqa. Għaddiet 25 favur tax kontra. Issa kompromiss AR dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għadda. Kompromiss AS dawk favur kontra stenzjonijiet għadda. 46 dawk favur kontra astensjonijiet l-emenda għaddiet dawn emendi 247 dawk favur għad ah, dik kienet l-aħħar waħda x'daw identiċi. Mela, naddu għal 248 l-emenda 248 favur kontra astensjoniet ma d-dieċ 249 dak favur dak kontra astensjoniet ma d-dieċ 250 dak favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet, 251 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddiċ, 252 dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għaddiet, 253 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Il-kompromess għaw dawk favur, dawk kontra stensjonijiet għadda emenda em, em, employment 2 dawk favur kontra stensjonijiet maddiċ employment tlieta dawk favur kontra stensjonijiet maddiċ. Numru erba' dawk favur dawk kontra stensjonijiet għaddiet. E, numru ħamsa dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ. Issa l-kompromess għax dawk favur kontra stensjonijiet għadda. L-emenda seba dawk favur dawk kontra stensjonijiet maddiċ. Kompromess AY dawk favur dawk kontra stensjonijiet għadda Issan elementi, nibdew b-55 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, 58 dawk favur dawk kontra astensjonijiet maddiċ, 59 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 61 favur kontra astensjonijiet maddiċ 62 dawk favur, kontra astensjonijiet maddiċ 63 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet Disa, dok favur. dok kontra, astensjonijiet, maddiċ. 64 dok favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ. 65 dawk favur, dok kontra, astensjonijiet, għaddiet. Il-kompromess AZ, dok favur, dawk kontra, astensjonijiet, għadda. Elementi, 68 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, maddiċ. 69 dawk favur, dawk kontra, verifika fuq 69 kjoġobkom. Votazzjoni maluqa għaddit 23 favut 20 kontra. Numru 70, emenda 70, dawk favur, dawk favur, emenda 70, dawk kontra, astensjonijiet għaddit bl-istess maġġoranza, 71 dawk favur, daw kontra astensjonijiet anka dik għaddiet. Bl-istess maġġoranza. Issa kompromiss AAA, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Emendi 73 favur kontra astensjonijiet maddieċ numru 3 u oħrajn dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 79 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet Eh, verifika fuq 79. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. <coughs> Dik verament ma maċċettajniex, 6 favur 37 kontra. Numru 80 favur kontra astensjoniet ma ċettajniex. Kompromiss AAB dak favur kontra astensjoniet ma e, għadda. E Issa mendi, 81 favur kontra astensjonijiet, maddiċ, 83 favur kontra astensjonijiet, 83 verifika, anzi, għan votaw favur. Għandi il-rapporter għandi majna sawnek. Fuq 83, l-emenda 83 tejċ li ma ma fżajtekx. Ma dawk favur ta' 83 kontra astensjonijiet ma ġietx aċċettata. Numru 6 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 5 dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 84 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ddiċ. Mela, verifika eh, elettronika fuq il-votazzjoni kemmi, kolla kemmi. Two more to vote, two more. Fadal tnejn xivvutaw. Persuna oħra. Ser nagħlaq il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 4 kontra, 13 l-astensjoni. Issa ser nivvotaw fuq il-leġislazzjoni fuq rezoluzzjoni leġislattiva 13 Rezoluzzjoni leġislattiva l darboħra Fadal erba xivvutaw tnejn issa. Persuna waħda, kulħadd ivvota. 26 favur, 3 kontra u 14 l-astensjoni. Spiegazzjoni qasira tal-vot Aħna kena l-kompromessi jina suġġerejt illi nastienu reġunijiet illi jett qabel għalix dan qed jitratta il-pakket ta' tnejn u skont il-vot illi bdejna bih sessjoni aħna ma nistawx nigarantixxu l-affarijiet u nittamaw illi ntejbu l-messaġġ illi ser nibatu lil bqija tad-dinja. Issa ser nivvotaw dwar rapport Ferreira emenda 47 favur. Favur kontra sensjoniet maddix 48 identiku 49 favur kontra astensjonijiet ma jaddix wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix 50 favur kontra Astensjonijiet ma taddix. Kompromess A favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. Kompromess B favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess C favur kontra astensjonijiet jaddi. 130 favur kontra astensjonijiet taddi 131 favur kontra astensjonijiet ma taddix verifika dwar il-131. Tnejn wieħed, vota wieħed, votazzjoni maluqa. Ma taddix 18 favur 23 kontra, kompromess de favur. Kontra. Astensjonijiet jaddi. 132 favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess E favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess F favur kontra astensjonijiet jaddi. Wieħed sitta disa favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Issa għanna vot maqsum fi tliet partijiet dwar il-kompromess G. L-ewwel parti favur. Kontra astensjonijiet taddi it-tieni parti favur. Kontra Astensjonijiet ta' di tielet parti favur kontra astensjonijiet ta' di wkoll. Mitejn u disa, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix kompromess akka favur, kontra, astensjonijiet jaddi. 232 <coughs> favur, kontra, astensjonijiet ma taddix 236 favur kontra assenzjonijiet ma taddix kompromess i favur kontra assenzjonijiet jaddi kompromess i favur kompromess i favur kontra astensjonijiet naħseb illi għadda zdaħjar namlu verifika. Everybody's voted, votes closed, that's... Kulħat vota votazzjoni mallu ta' 29 favur, 14 kontra. Kompromess k, favur. Kontra. Astenzjonijiet jaddi. Kompromess L, favur. Kontra, astenzjonijiet jaddi. Kompromess M, favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess N favur kontra astensjonijiet jaddi. Tnejn seba' tnejn u tlieta werbajn jaqgħu ġew koperti issa kompromess O. Favur. Kontra astensjonijiet jaddi. 274 favur kontra astensjonijiet taddi. Mitej 75 taqa, mitej 76 favur kontra astensjonijiet taddi. Tridu li namlu verifika dwar it-276 ekser namel. We do the vote, sorry. So you can't do paperwork whilst you want to do this, you know. Oops. Right, vote's closed. Vota s-sena maluqa. Ma taddix. Grazzi tassew. Emenda orali għal kompromess P. Ser nivutaw dwar l-emenda orali l net. Favur. Kontra assenzjonijiet jittaddi. Issa l-emenda e kif emendata? Favur. Kontra. Attenzjonijiet. taddi. Ma nafx għaliex m'għandniex lista standardizzata tal-voti. We check 283. 283. 283 Mitej se nagħmlu verifika dwarha. He voted. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Taddi. 22 favur, 20 kontra. 284 ta' qas, 285 minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Verifika dwar il-285 votazzjoni miftuħa. l tnejn xi votaw jekk ser tivvotaw. Persuna waħda jekk ser tivvota. Votazzjoni magħluqa. Ta' 22 favur 18 kontra. Kompromess E favur. Kontra astensjonijiet jaddi. 51 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Employment wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess R favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess RA favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess S favur kontra astensjonijiet jaddi. 57 favur kontra. Ser namlu verifika dwar is-57. Votes closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Empl tlieta favur kontra astensjonijiet taddi. Empl erba favur kontra astensjonijiet taddi. 58 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess te favur kontra astensjonijiet Taddi. 61 favur. Kontra astensjonijiet taddi. Tnej li missjaw, tejt il-president. 62 favur kontra sensjonijiet taddi. 63 favur kontra sensjonijiet ma taddix. Kompromess u favur kontra sensjonijiet jaddi. 69 favur kontra astensjonijiet taddi 70 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess v favur kontra astensjonijiet jaddi 73 favur kontra astensjonijiet ma taddix 74 favur kontra astensjonijiet taddi 75 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess w favur kontra astensjonijiet jaddi 83 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Verifika dwar 83 Kien hemm nivvota ħażin u għalhekk ser nivvotaw dwar 83 għajdejk rajta mollija. Two to vote, I'm Fadal tnejn xi votaw sena nagħlaq il-vot, votazzjoni magħluqa. Taddi 34 favur, seba' kontra u minni għamja jien. Kompromess x favur kontra stensjonijiet jgħaddi. 87 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Ser nagħmlu verifika dwar is-87. One EPP excess. One too many EPP, one group now seeming to vote the opposite way. Aw, persona li dan qed tivvota bil-kontra issa minn dak li der li jien iżda tgħaddi. 23 favur, 21 kontra. Kompromess waj, favur, kontra. Astenzjoniet, Verifika dwar il-kompromess waj. Le, għaddi tajt il-President. Kompromess zeta. Favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess zeta A. Favur kontra. Kompromess zeta A. Favur kontra Astensjonijiet jaddi. U diffiċli li ġan poli għamilna eh, sinjal, jo li dejh, meta tkun għed kelmu. Tajjeb. Emenda 98 favur. Emenda 98 favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika dwar 98. Everybody's voted, votes closed. Kulħadd sanu maluqa, taddi. tgħaddi. disajn favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Kompromess AA, favur kontra, astensjonijiet jgħaddi. AB, favur kontra astensjonijiet jaddi. AC favur kontra astensjonijiet jaddi. 105. Tridu verifika dwar kompromess AC, verifika, votazzjoni miftuħa. Three more, two more, one more. Għadal tlieta, tnejn, persona oħra, grazzi ta' 29 favur 17 kontra. 105 favur. Kontra astensjonijiet taddi 106 favur kontra. Astensjonijiet ma ta' 107 favur kontra. Astensjonijiet ta' 108 favur ma taddix skużawni. 108 favur kontra, astensjonijiet ma taddix 109 eh, favur kontra, astensjonijiet ma taddix 110 favur kontra, Assenzjoniet ma taddix. AD favur. Kontra. Assenzjoniet taddi. 114 favur. Kontra. Assenzjoniet taddi. 116 favur. Kontra. Astensjoniet taddi. Tajjeb wis nistgħu nieħdu il-vot elettroniku fuq it-test kif emendajnieh. Has everybody voted? One more to vote. Thank you. Kulħat vota oħra. Grazzi, 18 favur, 12 kontra, 14 il-astensjoni. U l-vot fuq il-rezoluzzjoni Come on, vote on the legislative resolution il-vot fuq il-rezoluzzjoni leġislativa. I don't think it does in here. 11 more to vote. 5 more to vote. Fadal ħamsa, tlieta, Person oħra biex tivvota. Sena laq il-votazzjoni. Grazzi. 20 favur, 11 kontra u 13 l-astensjoni. Right, hang on, don't, don't go, you can't go because we've got, we've got to, to do the bit about opening negotiations. Titilqux għax fadlinna l-bicċa dwar il-ftuħ ta' negozjati mal-Kunsil Jean Paul. Signora President, jiena nixtieq ngħid kentejn jekk ma jimpurtax. Il-ħidma li kellna dwar dawn iż-żewġ files saret b'mod korrett, kien hemm spiritu ta' kooperazzjoni illi rajnieh. U l-ġimgħa l-oħra aħna konna wasalna għal ftehim fost ir-rapporters u shadows mill-gruppi politiċi ewlenin u għalhekk jiena ħadd nota illi ġala darba spiċċa din il-ħidma kontrarjament għall prattika tas-soltu tal-Parlament dan immur kontra għal pratika tagħna. Imbagħad il-kapijiet tal gruppi politiċi pruvaw jinvolvu ruhom ibidlu id-dibattitu u jagħmlu ċertu manuvri biex jikkompromettu il-ħidma tagħna, il-ħidma ta' rapporters u ta' shadows. Jien nixtieq nisħaq illi dan il-metodu ta' ħidma mhux metodu xieraq f'dan il-Parlament. Il-Kumitat għandu jaħdem imbagħad ikonna dibattitu mbagħad ngħaddu għall-plenarja. Soltu hekk jaħdmu l-affarijiet. Imma m'għandniex namlu hawnhekk dak li qed iwassal rovina tal-Istati Membri. Se nisma' rapporters Eliza Kjosbok. President, u eżis kollegi, jiena tal-fema illi irrit ningrazzja li shadows u rapporters kollha li kienu impenjati f'din il-ħidma għal kapaċità li negozjaw pożittiva u miftuħa kif semmejt fil-bidu il-ħajja tibqa' għaddejja sa dan it-tant u aħna jiena naħseb illi aħna qed nibagħtu messaġġ b'saħħtu qed nibgħatu messaġġ b'saħħtu ħafna lil plenarja u li negozjati illi aħna jista' konna bżon nibdew, iġifiri dan mux laħjar waqt biex aħna noħorġu b'miżuri disċiplinarji restrittivi aktar fil-ħidma ta' dan il-Parlament. Il-Parlament irrid jiġi involut serjament fid-dimensjoni ta' tkabiru ta' żvilupp. Għal daqstan dan huwa l-messaġġ illi aħna qegħdin nibatu l-vot aħħari u nittamaw illi nkunu nistgħu intejbu fuq din il-ħidma li diġà saret biex nibatu messaġġ illi wieħed jista' jifmu aħjar liċ ċittadini li aħna hawnhekk qegħdin nirrappreżentawhom. Dan kien il-messaġġ li jiena xtaqt nibad, grazzi tassew. Mhux se noqogħdu niddiskutu għaliex jekk Marjan jekk nħallik titkellem kulħadd ikun irid jitkellem imbagħad x'inhu l-punti li ma setawx ikopru rapporter sina provajt namel dikjarazzjoni biex nispjega il-voti tal-grupp tagħna, Sinjora President. Naħseb li dan nista' nagħmlu. Ser nitkellem bl-Olandiż. Grazzi tassew, President il-Koordinatur tagħna. Spjega illi wara kooperazzjoni fost il rapporter u shadows u jina naqbelek kienet is-sitwazzjoni. Aħna kena ftejmit fl-aħħar aħna rispettajna l-ftejmit tagħna minkejja l-bidliet li kellna fl-aħħar minuta. Ħames minuti għaxar minuti qabel il-vot li għamlinna ħajjitna diffiċli. Aħna xorta rispettajna l-ftejmit iżda. Aħna għedna li fir-regolament. Hemm dan il-font ta' fidwa Redemption Fund u li għandu jkun hemm vot liberu la kundizzjonijiet. Aħna żammejna mal-ftejmit tagħna, ivvutajna favur għaliex kellna kompromess u aħna naħsbu li għandna ninnegozjaw iżda dwar redemption fund u pooling ieħor aħna maħniex ngħidu le minn qabel għal din l-idea. Iżda dwar dan ir-redemption fund qegħdin nitkellmu dwar 2300 biljun euro. Irridu naraw il-proposti veru propju biex inkunu nistaw naraw x'ser namlu, x'għandna namlu, kif ser nivvutaw. Għaliex dawn huma l-aħħar miżuri li għandna disponibbli u ma nistawx naqbdu nivvutaw bla doċċu għalhekk għadna iva rridu ninnegozjaw imma rridu naraw ser jgħidu l-PPE dwar il-Redemption Fund il-Fond ta' Fitwa. Grazzi tassew. Sinjora President, għalli għalek nitkellem. Issa ngħaddu għal punt li jitratta jekk għandniex nippruvaw insibu ftejjem tal-ewwel qari mal-kunsill. Huwa normali jiena soltu ngħaddi l-kelma li rapporters biex jgħidu xi ħaġa dwar il-ftuħ tan negozjati. ġampol. Signora President, jiena wkoll nista' notta Signora Tyson qalet fil-fatt dwar dak li taħseb li ġara, jiena qed dak li dispieċinu li ġara fil u nagħti t-tort li xi ftit minn nies li qed jippruvaw jagħmlu x-xogħol ta' reklama ħalli mbagħad jippruvaw jilqu konklużjonijiet li ma setgħux jilqu mod ieħor. Aħna issa lesti li fil-fatt nibdew negozjati mal-Kunsill nittamaw li ħankunu f'pożizzjoni li niftehmu fl-ewwel qari fil-plenarja. Għalhekk aħna ma nixtiequx nerġgħu niftħu d-dibattitu, nkella aħna nkunu żgura din nbaxxu rasna qoddim il-Kunsill, jekk nqogħdu nbaxxu rasna qoddim il-Kunsill, m'hemmx punt li nqogħdu naħdmu hekk fil-Parlament. Is-sitwazzjoni hija serja, speċjalment anke fil-Greċja, din raġuni hemm bżonn nieqfu b'dan lob kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill. Noqogħdu nilabu dal lob li hija verament jiġi lin-nies tagħna jiddubitaw il-kredibilità tal-istituzzjoni tagħna minu u minu ħati aħna rridu xorta waħda nħarsu il-ċittadini tagħna u drittijiet tagħhom. Melissa kjoċba. Jina naħseb li dan il-vot irid jittieħed fil-plenarja ħalli nerġgħu nsaħħu l-mandat tagħna u niċċaraw. Tajjeb mela, minħabba d deċiżjoni kienet li aħna oriġinarjament konna ħanżommu daw it-tnejn bħala pakkett u illi konna mbagħad firda bejn ir-rapporters ġifieri inti eh, kontra l-ftuħ tan-negozjati u jiena ħajkolli nitpoġġi din mozzjoni bħala eh, vot għal dan il-komitat ġifieri jekk aħna għaliex nerġgħu niftħu n-negozjati. Fimtkom ħażin, ġamport t-teġi titkellem. nasib kienem hemm nuqqas taftajim, iva aħna naqblu li nifutaw fil-plenarja mill-ewwel fil-fatt, naqblu. Mem l-ibda bżonn ta' negozjati mal-Kunsill, immorru mill-ewwel għall vot fil-plenarja. Tajjeb, mela nagħmlu hekk u il- dak li kellu jisir għada fis-sitta ta' orna fis-sinar mhux ħajse sewwa. Mmorru dirett tal-plenarja. Aħna deċidejna, ma xalfejn votaw. Mela, issa kull ma fadal li xnejdilkom u l-laqa tal-Kumitat l-Qalimis ħatkun fl-21 ta' Mejju ġifiri ġimadina fi Strasburgu. Ringrazzjakom.